ta' jekk mawx oġġezzjonijiet li jiġu espressi qabel ma jiġu adottati il-minuti. Korp eh, parlamentari kompetenti ħareġ korrezzjoni għal pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. It-titlu ta' din il-korrezzjoni qiegħed imdaħal fil-minuti tas seduta tal-lum skont regola 204 regoli ta' proċeduri din il-korrezzjoni se nisuha bħala li jodda ta' jekk ma jkunx hemm xi oġġezzjoni minn xi gruppi jew minn 40 membru fi minn 48